We are four member states, but we speak with one. Jekk aħna erba stati membri li nitkellmu bleħen wieħed, forsi jkun aħjar milli kollna eh, iżjed diversità u inqataqda. Iva ċertament dan jenfasizza il-punt li jekk aħna rridu nilabu ċertu rwol f'din id-dinja globalizzata hemm bżonn li nitkellmu bleħen wieħed, hija ħaġa sempliċi di. Mistoqsija oħra, għaliex fadallek minuta, le? Mela għaddi l-kelma issa l tal-grupp GUE. Grazzi ħafna, Sir President. Issa eh, tkellimni bil-politiki wkoll. Jiena nixħan tkellem bil ġermanis bl inglis u kol, iżda xorta għadha nishtiq nitkellem bil ġermanis Mela għaddi żewġ mistoqsijiet dwar l 27 Jiena naħseb li fil-fatt aħna kellna ċertu problemi wkoll matul il-kriżi finanzjarja dwar kif dawn il-soċetajiet kellhom dawn l-standards ju min ma kellux jiena nkun naf x'inhi l-perspettiva tiegħek fuq l-efra din il-problema Inti kif taħsibek issolvi din il-problema tal-standards u in ġenerali nsaqsik. Kinti din il-kwestjoni ġenerali tal-standards tal-kontabilità, inti t fuq dawn iċ-ċikli ta' boom bass, illi fil-fatt eh, ta' li ġifiri, jina naħseb illi jekk aħna ħajkonna ċertu standards li ħajkunu din servu bħala kollateral għal lotja tal-kreditu naħseb li naturalment wieħed jista' jiwassal eh, għal jistajar dan jista' jwassal għal tisħiħ ta' situazzjoni finanzjarja. Issa mill-perspettiva tal-kontabilta aħna x'tip ta' eh, suġġerimenti nistgħu nieħdu minn dan il-qasam u dak li ġara f'dan l-aħħar ftit snin issa dwar l-organizzazzjoni tal-membri tal-EFREC kif ukoll il-grupp ta' esperti tekniċi illi ġejjin mill-industrija tal-finanzi u tal-kontabilità. Taħseb li jista' jkun hemm ċertu problemi eh, bħala konflitt ta' interess inti x'taħseb kif tista' tissolvu din il-problema nistgħu nerġgħu ninkludu dan kollu fil- ninkludu dawn l-atturi minn mill-qasam ekonomiku iva dwar l-ewwel mistoqsija dwar il-kumpaniji iż-żar u dawn il-kumpaniji speċifiċi jiena dejja ħsebt li din hija problema anke eh, fil-passat li dawn mhumiex qed ikunu inklużi jiena naħseb illi dik kienet xi ħaġa li kienet qiegħda tweġġa eh, u tmur kontra il-prinċipju ta' true and firm. U jekk aħna nara nafu li fil-fatt ħajt ikun hemm ċertu investimenti li qed isiru dan irid jissemma u ngħidu b'mod trasparenti minħabba li dan jista' jkun hija tiġġor miegħu ċertu riskju iżda jiena naħseb li iva din tista' tkun problema ġejjieni kienet problema kbira ħafna fil-passat u f'ħafna pajjiżi anke fil-pajjiż fil-Ġermanja. fil pajjiż fil ġermanja aħna kanna din il-problema u issa aħna mhux biss rajna li dawn l-standards ma kinux eh, adottati. Issa anka il-kontroll minħabba li jara, per eżempju, kif ukoll nistajna naraw li jara nota f'ih il-paġna mill eh, dwar l-interessi tal-Irlanda. Iżda jiena naħseb li naqbel miegħek din mhi xi ħaġa nistgħu naċċettawha. Issa dwar grupp ta' esperti kif jgħid l-isem stess għandu jkun hemm esperti li jpoġġu f'dan il-grupp u mingħajr ma naqla l-ebda skandlu jina malt għajt ma lebda ebda membru li huwa konsidrat bħala espert, iżda a priori ma nasibx li jista ikun zbaljat li jkun hemm ċertu esperti mill-lat ekonomiku, per eżempju, importanti li aħna jkun l-pariri ta' dawn in-nies kompetenti sa dak li qed tgħid inti rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Jiena naħseb illi fil-fatt Bidak li għandu x'jaqsam milli aħna rridu nistabilixxu lan tagħna rridu naraw aħna x'nixtiequ nilħu permezz ta' dawn l-istandards, dawn l-istandards għandhom jgħinuna għalli il- prodotti pubbliċi, l-public goods Ewropej rridu niddefinixxuhom, iżda ma naħsibx li għamel sens illi jkun min ikun membru tal-grupp tal-esperti li aħna nkunu qegħdin nibdluhom u minn flokom indaħlu l-espert minn ħata soċjetà ċivili. Hemm ukoll soċjetà membri esperti ta' soċjetà ċivili, iżda mbagħad hemm ħafna affarijiet li ikunu dubjużi, ġifieri jridu noqogħdu attenti eżattament x'tib ta' membri ħanħeġġu parteċipazzjoni tagħhom u li mi ħan inkludu. Grazzi, nix tinsassik mistoqsija oħra, inti qed illi għandek din il-problema tal-numru 27 fil-fat li neħejnija din il-problema. Iva, sa fejna fjen mhuwiex possibbli illi dawn is-soċjetajiet inħalluhom barra mill-budget u ma nsemmuhomx. Iva, forsi eh, nistgħu permettu li jkun hemm mistoqsija oħra meta ikun fadar ftit ħin. Sven Giegold. L-għennet jina kontent dwar il-ħatra tijak. Jina. Jina naħseb li l-ħatra tijak juri verament jirrappreżenta storja ta' suċċess minħabba li dan huwa suġġett li aħna ddiskutejna ħafbosta drabi sakemm aħna tkellimt ma tkellimna wkoll fuq parti tal-baġġett tal-efra kull kummissjoni wkoll il-fatt li qegħdin jaraw li inti bħala kandidat kont eh, minn ħadha l-Kummissjoni kont propost eh, għoddimna sabiex ħana proġaw il-ħatra tijak, kien naħseb li xi ħaġa pozittiva ħafna wara il-fatt li inti minħabba l fat li inti kont t-tadda naħda l-Parlament Ewropew issa dwar l-aspetti esterni ta' ċertu organizzazzjoni. Jien aħna naħdmu fuq eh, il li aħna ħdimna u derna minn barra minnaħa tal-Parlament Ewropew bħala xultana nagħdin xi ħaġa li naħseb li hija pożittiva. Issa dwar il-kwistjonijiet ċentrali ġifi l kwistjoni tal-standards u l-kwistjoni tal-responsabilità demokratika. Jien naħseb illi l-efraku li għajz bi u ma żewġ eżempji ta' kemm għanna demokrazija fuq il-level ta' istituzzjonijiet globali. Jiena nixtieq nkun naf minn ħatijak, inti x'taħseb dan x'tib ta' effett jista' jkollu fuq uh, l-efrag. Jista' jkun hemm allura għaqda iktar pluralista. Dak li għandu x'jaqsam il-gruppi tal-esperti wkoll nafu li l-grupp tal-esperti jridu kollu kollha esperti, iżda m'għandhomx ikunu ġejjin biss mill-qasam ekonomiku minħabba li l-standards tal-kontabilità mhumiex proprjetà tal-kumpaniji, iżda l-standards tal-kumpaniji Eh, l-standards kużaw tal kompatibilta huma xi ħaġa tas soċjetà kollha u aħna rridu naraw li dawn qed jintużaw ikun implementati kif suppost. Ġifiri jiena nixtieq nkun nafek il-gruppi tal-esperti u l-istituzzjonijiet kollha tal-efra kunti xħat ħara li kun hemm membri ġejjin minn kull qasam li huwa relevanti. U anka fuq inti tkellimt fuq il fuq il livell nazzjonali, jiena qed nara illi fil-fatt il-rappreżentant il rappreżentant il ta' ċina, per eżempju, fil-kontest tal-ISB, u dan mhuwiex elett demokratikament, iżda fil-kontest tal-Ewropa ma nistax naċċetta, fil kontest ta' ċina forsi naċċetta, iżda Aparti minnek jiena nixtieq li nkun naf inti x'taħseb dwar dan. U l-aħħar ħaġa, l-ifrak mill-lum il-qudiem ħażhom mal-mandat tagħha da ma jfissirx illi ma eh, tindaħarx f'osma oħrajn, jun kalla ma t-provax t-promovi l-implementazzjoni tal-standards. Sa dak l-għandu xaqsam il-rapporti illi l-efrak fil-fat ikkumentaw fuq ċertu rapporti fuq ċertu punti li ma kienux eżattament kompetenza tal-efrak. Nix ninkun nafxinu jgħat weġiba ta'kom u nix nisma' il-tweġibiet minnaħat tagħkom. Grazzi ħafna speċjalment għal din l-aħħar mistoqsija jiena l-ewwel qed tilkom ukoll li jiena fil-fatt sissa fl affra għadni maħdim xieġifiri meta ħan naħdim naħdem hemmhekk. Skulli ħansib ħafna affarijiet ġodda sadwar dwar grupp ta' l-esperti tekniċi rrit nħares li il membri u nara u niddeċidi jekk il-proċedura tal-mod ta' kif qed jintazlu dawn l-esperti ix proċedura tajba, jiex proċedura trasparenti, jew proċedura tamel sens. U dwar dawn il-grupp ta' esperti u il-rappresentanza. Iva, naf li kull pajis għandu il-dritt illi kull rappresentant f'Londra u jiena naħseb li ħajkun nistennew ftit snin qabel ma' Repubblika taċ-Ċina jażlu l-membri hekk kif nixtiequ aħna li jażluhom. Iżda aħna maħniex qegħdin nibatu l membri tal-fisem l-Unjoni Ewropea, iżda fisem l-Istati membri. Iva, intom jiskom għedin tazlu dawn il-membri, jina naħseb illi fil-fat nħu tal-puntija, kista t-war anka il-fat li rridu nżommu mal-mandat illi jien ma nafx fil-passat l-frag verament ikkommentaw fuq ċertu affarijiet ma kunux kompetenza jew fil-mandat tagħhom. Għana nixtiequ li jkollna dialogu miftuħ mal-Parlament Ewropew. Nista' nimmaġina wkoll li aħna fil-marġini ta' diskussjoni jista' jkollna anka diskussjoni bilaterali din tista' tkun possibbli, pereżempju jkun hemm xi ħadd li jitkellem u jagħti pożizzjoni u li aħna nkunu nistgħu nisul iktar fid-dettal. Grazzi ħafna sa' Nassur Anaman San. Meneer Klint, uh, eh, ehm, excuseer. Uh, al mijn respect for u, ik ben dokter in McKinsey, Mela, Sur Clint, jina nirrispettak ħafna jint għandi dottorat fl-ekonomija inti l membru tal-Parlament Ewropew, issa jina naħseb li inti l-aħjar persuna fil-post. U inti għandek li taw seba'jn sena u dan juri li anka jekk il-popolazzjoni eh, tikber ħajkomplu jaħdbu li għu sinjal tajjeb. Huwa kritiku li l-Unjoni Ewropea tindika u forsi din tista' tajt li għaxin ignorant imma hemm problema, jew jien għandi problema dwar kemm fil-fatt għandna bżonna din l-entità. Kif nista' nispjega li ċittadini tal-Ewropa li aħna għandna bżonn efrag? Inti taf li aħna għandna l-ISB, eh, il- il- il kunsel tal-Pariri, il-Kumitat tal-Interpretazzjoni Finanzjarja, tkellim dwar Majstat u il-rapport. U għet nistaw najdu jekk tikkota dawn il-rapport jekk nikota il-kriterji dejjem twett u u sissa ġew adottati mill-Unjoni Ewropea. Allura, mela, ħan wasal issa għal mistoqsija tiegħi. Irrid nispjega dan li ċittadini Ewropej, aħna għandna Assembleja Ġenerali, Bord ta' Assembleja Ġenerali, ġifri dawn huma gruppi tekniċi kollha li jridu ftehim mal-ISB. Irrid xogħol dwar ir-relazzjonijiet mal-ISB, ISB hawnhekk verament nixtieq li inti b'mod sempliċi tatina taqsira biex tispjega l-ċittadini. Iva, aħna rridu nikkumpensaw għal ħsieb indirizzat lejla l-Amerika fejn hemm membri ta' entitajiet eh, li fejn hemm ħafna Ewropej. Għalhekk għalfejn għandna bżonn din it-tip ta' istituzzjoni bħal din kunet tkun Minna ħati għaj. U ċar li ma nistawx ma jkonnix efrag, għalli xemmek ikonna naċċettaw dak li ħafna jisejħu diktat minnaħa tal-ISB Jekk aħna naċċettaw sempliċement dak kollu l-ISB jippreżentaw kull darba li jiżviluppaw standard, jekk nikkonsidraw dan kollu mingħajr ma nikkonsidraw eh, punti addizzjonali u anke adattament għal sitwazzjoni Ewropea, inkunu qed niddependu ħafna fuq bord li fil-passat ġi ikkritikat ħafna. Għalek jina naħseb li għal-issa ma nara l-ebda possibilta li nkomplu għadim minajr efrag. Efrag ija huwa l-approċċ Ewropew biex ninfluenzaw direttament l-standards konkreti li ġew prezentati mill-ISB f'Londra. U li kiku ma kenniex dak l-istrument, aħna kiku nistaw najdu e, sempliciment li nidu l-standard jew le, ma nużax. Għalek din miex propozizjoni fattibli fl-opinjoni tijaj. Issa, fil-passat iva kellek raġun, ħafna mill-standards ġew appoġġati minn Efrag imma minn ħal-oħra qed nara li hemm dejjem aktar rida biex jekk hemm bżonn niddefendu b'mod aktar dirett u miftuħ il-pożizzjonijiet Ewropej. Għalhekk fil-ġejjieni Et nara differenza bejn il-proposti tal-ISB u eh, l-standard finali li ħajġi applikat fl-Europa. U dan ħajkun effett eh, li ġej mill-ħidma tal-efrag. Għalek, għalissa jina ma narax il-possibilta li nevitaw għadi. U fl-opinjoni tijaj rapporta ma ixtat ma għalx dan, sempliciment, ma għalx li la jesbi edaw għalek għalfej għanna bżon eh, l-oħrajn kolla, din ma kienx il-konklużjoni ta' maġtad. Grazzi ħafna Sur Klinzu, grazzi ħafna lil kollegi għal dawn il-mistoqsijiet, grazzi għat ġibit kollha minna ħatijak. Mela, għanna bżon nista ta' sessjoni in kamera. Iżda nixtieq nilqa lil Lolli Schmidt mill-grupp tiegħek qabel ma nsejjaħ is-sessjoni in kamera nieħu gost nara narak hawnhekk. Und dann darf ich bitten, dass alle, die bei In-Kamera nicht hier im Raum sein dürfen. Mela, taj wis, daw kolla li mumiex intitolati li parteċipaw fi sessjoni in-kamera nishtiq nitlobkom li titilqu. Sabiex ikonna biss eh, l staff tal-grupp segretarjat u il-membri fil-kamra, grazzi.